ġi kummenti dwar eh, Bat is-Surzani telaq li FDD u naqat ma li, li eh, NL mill-11 ta' jannar. Is-Sur Marco Affronte telaq u koll il-grupp tal-FDD u inna ma l-grupp tal-ħodor mill-11 ta' jannar ta' din is-sena.